Stant l-agenda hija adottata. Grazzi. Qabel ma nibdew nixtieq nitlob ftit l-attenzjoni tagħkom. Nixtieq nirreferi għal każ traġiku ta' Malala Yousafzai tfajla Pakistan, mill-Pakistan ta' 14 sena li uh, sparaw fuq għal Taliban meta kienet fuq il- eh, basta l-iskola. Dana minħabba li i kienet edha twettaq kampanja għall edukazzjoni tal-bniet fil-Pakistan. Permettu li għannom ta' dan il-parlament nesprimi il-soba tijaj għal dan lat daqsek. Godard. Aħna nitolbu lill-awtoritajiet tal-Pakistan biex um, jaqbdu lil min wettaq dan il-att u jizguraw illi it-tfajliet u bniet kollha fil-Pakistan ikollhom l-opportunità illi jirċievu edukazzjoni kif xieraq 250 miljon tifel u tifla fid-dinja illi m'għandhomx id-dritt illi ma jistgħux ħadmu dritt tagħhom biex eh, jirċievu eh, edukazzjoni fi 11 ta' Ottubru se anzi aħna fakkarna il-jum tal-bniet u aħna u d-dmir tagħna illi nigarantixxu drittijiet tal-bniet u nofrulhom ukoll ġejjeni aħjar Bħala missier ta' tifla jiena nħossni um, urtat b'dak li ġara l signorina Malala di wara kollox l-unika ħaġa li ridet hija li tmur l-iskola u li bniet oħra bħala f'pajjiża jkollhom l-istess dritt. Din hija xi ħaġa normali li wieħed jista' jixtieq li jagħmel u hija ħaġa tassew li tkexkxek illi hemm nies fid-dinja illi jixtiequ propju joqtlu eh, bniet bħal malala minħabba eh, li jesprimu xewqa bħal din din il-tifla ta' 14 sena daqsek qalbina Jiena nawgurala eh, l-fejqan ta' malajr u nittama li oħrajn ta' madwar id-dinja u koll jistaw ikunu ispirati bil-ġest daqshekk qalbini eh, uh, taħħa. Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, hat die Konferenz der